Osana fit-tmim ta' dibattitu u ninformakom li l-laqa li mis ser isir għada fit-tlieta ta' frar mid-disa sa' nofsija u mbagħad mit sa' sal-11 ta' billej. bil-lejl. il-ħamis ukoll inkomplu bil-laqat tagħna. Il-aġenda hija disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Dan huwa tmim ta' sessjoni tagħna llum il-lejla tajba.